Amendment 9? Amendment 9. Everybody vote. Kulħadd ivvota, allura issa nistgħu nagħlqu il-votazzjoni u il-vot ġi kanċella tajt il-President. Le, konfużjoni fil-PPE. Imma il-vot huwa negattiv. L-interpreti jixtuq jinformawkom li diskwit minħabba li l-kondizjoni ġodda tax xogħol li ġew imposti fuq ngħadu għaddej u issa daħal fit-tielet ġimgħa tiegħu minkejja numru ta' konċessjonijiet minn tagħna, il-management għamel m'għamel ebda sforz biex jikkuntattjana u jisolvi l-konflitt. Ħafna mill-interpreti fil-kabini tal-lum ġew rekwiżizzjonati u allura qed jiġu imġela jaħdmu biex nurlu s-solidarjetà tagħna dwar dan iksur ta' drittijiet li l-interpreti jistrajkjaw u diskriminazzjoni lejn xi lingwi u MEPs il-kabini l-oħra deċidew li ma jifqux jaħdmu kif kienu mitluba jagħmlu. B'dispjaċir ninformalkom li s-servizzi jaqaf mal-ħin fis 6 u nofs. Grazzi. We check that. The vote is open. Il-votazzjoni hija miftuħa. We are now voting the Issa se nivvotaw it-tieni parti ta' Emenda 15 din hija miftuħa għal kontroll. Issa nagħlqu l votazzjoni eh, u ġiet eh, rifjutata. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet adottata. 17 favur kontra astenzjonijiet adottata, 18 favur kontra astenzjonijiet adottata, 19 favur kontra astenzjonijiet adottata. U l-aħħar vot se nieħduh b'mod elettroniku l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. Grazzi ħafna u niggarantilkom li hemm ħafna ċittadini li se jkunu verament kuntenti ta' dan il-mandat daqshekk b'saħħtu. Grazzi ħafna danjala il-votazzjoni għallum dawk minnhom illi jixtiequ jitilqu mill-kumitat jekk joġobkom għamlu dan eh, bil-kwiet ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. So, now when people have... Mela, issa, meta jkun ħareċ kull min għandu bżon, naddu għal 15.15 petizzjoni 6-3 petizzjoni 08 u petizzjoni 838 fu eh, l-allegat ksur ta' drittijiet tal-konsumaturi fi proċedimenti ta' ordni taħlas fil-Bulgarija il-petizzjonant hija hawnhekk magħna. E, fil-fatt iva qegħdin fil-bini tal-Parlament imma sissa għadhom ma daħlux ġejjin kwarta biex jitħlu minħabba s-sigurtà. Mela, jidher li diħel xi ħadd. Is there someone coming now? Aw xaħat li wasal fil-fat fil-kamra għal-imqar eh, petizjoni wahda. Okay, the next item, let's see if we can deal with... Ejja naddu għal-punt li jmiss, forsi nistaw namlu dan. Eh, Aristoteles Kafrilialis mill-Komissjoni hawnhekk hija tajjeb mela allura nistgħu ngħaddu għal punt 16 għalissa petizzjoni 1015 fuq il-ksur ta' dritt tal-libertà tal-espressjoni u l-oppressjoni vjolenti tal-ġurnalisti f'Malta. Grazzi, imma nibżaq li l-kollega minn Digi Connect mhux qiegħataw għaxan dan l-aspett tal-medja jiena nista' nkopri parti minna Iva, hija nagħmlu hekk, imma mhux iż-żewġ partijiet. Mela jgħan nkopru l-biċċa tiegħek bat naraw xieġri. Mela, ħanibda jiena bil-mikrofonu. The petition raises a number of Il-petizzjoniet għajem numru ta' kwistjonijiet marbutin ma' situazzjoni preżenti f'Malta Naturalment, kollox beda b'dan l-assassinju terribli. F'Malta, il kummissjoni ħadet diversi opportunitajiet biex eh, tesprimi kif kienet inkwetata fuq is-sitwazzjoni kif aħna stedinna l-gvern Malti biex jagħmel da kollu possibbli fil-ħila tiegħu biex jinvestiga il-rejat u jressa il-minur responsabbli għal ġustizzja. Il-Komissarju Jorova kien Malta propju l-ġimgħa li għaddiet u reġgħet repetit dan kollu lil eh, Owen Bonici, il-Ministru tal-Ġustizzja f'Malta. Issa, rigward is-saltna ta' dritt, il-Kummissjoni kellha l-opportunità eh, tkellem l awtoritajiet Maltin b'mod vermali imma anki eh, fl-eżerċizzju tas semestru Ewropew li kif nafu huwa l-eżerċizzju annwali dwar eh, il-politiċi ekonomiċi tal-istati membri. Hawnhekk għandna sezzjoni speċifika Eh, fil-Country Report ta' Malta li ġie publikat f'Marzu li għadda fejn nirreferu għas sistema ġudizzjarja u l-ineffiċjenti li fiha hemmhekk. Nirreferu wkoll għal korruzzjoni u eh, dan huwa lingwaġġ b'saħħtu il-korruzzjoni qiegħda taħt il-Kummissarju Avramopoulos u anki għal fatt li hemm il-ħasil tal-flus. Umbat il-Kommissjoni adottat ukoll rakkomandazzjonijiet eh, tal-pajjiżi għal ħasil tal-flus u korruzzjoni f'Malta u anki b'referenza għal premessa eh, rigward eh, l-inefficienzi tas sistema ġudizzjarja. U allura aħna għalissa qegħdin hemmhekk f'dan il-post, il-Kummissarju wasal lura minn Malta jumej tlettim ilu u għalissa daqshekk. Issa rigward il-libertà tal-espressjoni nispera eh, nipreferi li kieku jgħidulkom aktar dwar dan eh, il-kollegi tiegħi minn Digi Connect. Grazzi ħafna tal-li kon daqshekk flessibbli. Issa il-kollega tiegħek wasal. Anna Balsels minn Digi Connect. Tajjeb, mela eja niftħu id-diskussjoni għal membri tagħna fuq dan il-każ. Aw xi ħadd li jixtieq jitkellem dwar dan? Dak li nistgħu ngħidu u li l-Parlament eh, diġa għamel diversi affarijiet, aħna dotajna rizoluzzjoni fil-15 ta' novembru u mbagħad badna delegazzjoni ad hoc f'Malta fl-aħħar tas sena li għaddiet. U eh, ridna naraw x'qed jiġri eżatt jekk hux Malta jew x'qed jiġri eżatt. Dan ta' tħassib kbir għall-Unjoni kollha il-qtil ta' Defni Karwana Galizja kien immirat biex inissel biża' Eh, f'kulħadd. Dan huwa l-lingwaġġ tar riżoluzzjoni, speċjalment eh, għal dawk li jkunu qegħdin jagħmlu eh, kxif ta' kwistjonijiet ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni. Kien hemm referenza għal diversi istituzzjonijiet wara li saret din delegazzjoni ad hoc. Jiġifieri jiena nemmen li flimkien verament nistgħu nuru it-ħassib tagħna, ix-xokk tagħna u dispjaċir għal dak li ġara eh, lil Defni u lil familja tagħha u eh, inwaslulhom il simpatija u l-kondoljanzi tagħna. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jgħid xi ħaġa fuq dan, Peter. Forsi biex inżid xi ħaġa żgħira. Il-President qed tagħti sommarju tajjeb tas-sitwazzjoni fil-fatt. Dan ifisser li l-petizzjoni għandha titħalla miftuħa meta inċidenti ta' dan it-tip jiġu investigati dawn iridu jsiru b'mod rigoruż u jrid ikun hemm speċi ta' perjodu ta' grazzja grace period fejn il-progress tal-investigazzjonijiet ma jistawx jiġu mħabbra. Jiena naħseb li petizzjoni għandha titħella miftuħa biex nuru e, dispjaċir tagħna, simpatija tagħna u anki rida politika biex nassiguraw li met e, affarijiet ta' dan it-tip għandhom jiġu investigati malar kemm jista' jkun. E, ma rridux indomu l-affarijiet imma ma nixtiequx laqas e, ngħidu li qed nilagħbu biex nġibu l-ħin hawnhekk. Qabel dan l-inċident kont ngħid li xi ma tiġrix pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Walek eh, għanna bżon nassiguraw li dan l-inċident jieġi investigat b'mod kif suppost għax eh, dan it-tip ta' reat m'għandux jaqsam ma kif aħna nixtiequ naraw l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li ma nixtiequx naraw aktar. Iva, anke minnar il-kollega ta'kom xorta ħanaħdmu eh, il kellim li jmiss. Iva, propju għal raġunijiet li għadna kif smajtu, jina nishti niproponi illi tinala din il-petizzjoni u illi din tinata fidejn il-Komitat Libe u l-Kommissarju il responsabbli biex isegwhom huma dawn l-aspetti u iżommuna aġġornati fuq kif tiżvolġi din is-sitwazzjoni. Anka meta wieħed iqis illi il-petizzjonant qed eh, petizzjonant huwa petizzjonant eh, Britanniku li jgħix fl-Istati Uniti u qed jagħmel din il-petizzjoni bħal kieku ma jafx eżattament kif qed jevolvu l-affarijiet f'Malta bħalissa u kif evolvew l-affarijiet li waslu għal qtil ta' din il-ġurnalista. Għalhekk jiena ser nissuġġerixxi illi l-affarijiet jimxu b'mod iżjed konkret inqas ġeneriku illi jippermettilna illi aħna nkomplu nsegwu kif ser tevolvi din il-kwistjoni eh, iżda din il-petizzjoni nal-uwa. Nal-uwa din il-petizzjoni hija eh, qed tiġi politiċizzata wisq. Uh eh, aħna għanna nibatu itra lil komitat Libel, komitat Libel huwa responsabli minn din il-kwistjoni, l-istess kummissarju kien prezenti f'Malta fil-ġemat li għaddew u meta jkollna riżultati iżjed konkreti nerġgħu niddiskutu din il kwestjoni Eh, għaliex il-presidenza eh, tempenjeru ħalli tagħmel dan. Però din il-petizzjoni fl-opinjoni tagħna kieku jiena nalaqa nalquha għaliex qed tiġi eh, hija strument politiku u daqshekk. Grazzi. Thank you, Roberta. Grazzi, Roberta. Um, Grazzi, Cecilia. La il Libe nista nitkellem issa ngħid li Libe Iva indirizzat dan il-monitoraġġ ta' saltna ta' dritt fis sitwazzjoni ta' Malta, Slovakja u l-Bulgarija u se nkunu qegħdin inħarsu lejn l-elementi kollha li għadu kif qajjem eh, ir-rappreżentat tal-Kummissjoni Ewropea u għal din ir-raġuni jiena nixtieq li dil petizzjoni tibqa' miftuħa f'dan il-kumitat għaliex jekk inti tħares lejn il-kumitati differenti li huma u rew interess li jiġu assoċjati għal dak li qed jiġri flibe Jiena naħseb illi dan il-kumitat illi fil-veritat huwa eh, forum fej ċittadini jistaw eh, juru kull tħassib li jkollhom ma' kull stat membru jgħixu fej jgħixu imma kif tista' taraw dal-petizzjonant eh, qegħdin naraw li ħafna dettalji li huma korretti ħafna. U għallura naħseb li il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu jkun eh, primarjament eh, informat b'din il-kwissjoni għaliex iċ-ċittadini Maltin eh, u l-Unjoni kollha jixtieq ikunu jafu x'qed jiġri fuq din il-ħaġa. Grazzi fil-qasir ħafna jiena nixtieq nirreaġixxi għal pożizzjoni tal-kollega Sur Kosolini. Cosolino. Jiena membru tal-IBE u koll, membru tal-PPE. Hija situazzjoni terribli għalina u koll Slovakki, ġifri dinja sfida kbira, nifhem x'qed jagħmel l-IBE, imma l-PPE ġeneralment huwa kontra din il-petizzjoni. We need to follow. Uh, Anzi, kontra li u din il-petizzjoni għanna l-autoritajiet Maltin fuq naħa u l-autoritajiet Ewropej fuq noħra. Mrs. Missi. Signora Mizzi, grazzi President, grazzi ħafna, nasab qabel ma inkomplu din id-diskussjoni li għad diskussjoni importanti ħafna jiena nixtieq nisħaq fuq ċertu punti importanti naħseb importanti il nżommu frasna verament għanna bżonn għanna bżonn inkunu oġġettivi din il-petizzjoni ġiet sottomessa ftit ġranet biss wara il-rejat terribli ta' Sinjura Karwana Galizja minn dakinhar eh, ġraw ħafna affarijiet l-awtoritajiet Maltin ħadu dak ħadu in konsiderazzjoni dak kollu possibbli u ma ħallew xejn rieqet l-autoritajiet ta' inforzar tal liġi kienu hemmhekk għana l-FBI, il-Pulizija Orlandiżi u kien hemm ħafna nies involuti li ġew sejħażat wara r-reat u fi żmien tla ġimgħat eh, l-allegat eh, ħatja tresqu. Ma nistawx nemnu illi dinja xi ħaġa faċli tista' tissolva malajr imma rridu ġustizzja għal vittma għal familja tagħha u għan nazzjon tagħna dik hija xi ħaġa importanti ħafna. L-azzjonijiet li qed jittieħdu mill-gvern mhumiex l-azzjonijiet ta' gvern illi jinjora issa ta' dritt imma ta' gvern illi eh, irid jinżel fil-qiegħ ta' din l-azzjoni kriminali illi eh, għeddet l-Ewropa u għeddet nazzjoni. Dan mandux ikun eh, kritika qasadna ta' dritt ta' Malta. Issa, il-kwissjoni diġaġi ġiet diskussa darbtej fil-plenarja kemm mal-Kunsill kif ukoll mal-Kummissjoni u rew il-pożizzjoni tagħhom b'mod pubbliku u kif f'kumitati differenti. Eh, kien hemm kummissjonijiet li ġew Malta biex jevalwaw eh, l-istaltna tad dritt f'Malta u dan l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Imma ejja nkunu ċari, kull stat membru għandu eh, dan l-element kriminali u kull stat huwa impenjat li jindirizzaħ madana kollu gvern diġa l-azzjonijiet kollha possibbli biex jeżamina s-sitwazzjoni f'Malta. Tilet ħaġa rrid ngħid li jiena m'għandi ebda problema li il-Parlament qed jevalwa s-sitwazzjoni imqajma mill-petizzjonant u għandu kull dritt għajem petizzjoni bħal kull ċittadin ieħor. Imma l-mistoqsija hija din rridu nagħmlu dan f'kull kumitat, ma rridux ninsew illi l-kumitat libe huwa l kumitat kompetenti Eh, fuq dan u li jibed diġa qed jaħdem fuq il-kwistjonijiet eh, kollha li qajjem il-petizzjonant ma nistax nifhem għaliex iridu nirrepetu x-xogħlijiet. Meta tant hemm petizzjonijiet qed jistennew biex irdu diskussi eh, f'dan il-komitat u ma ftaħt il-kompetenza ta' dan il-komitat. Il-Ministru ta' Ġustizzja ta' Malta ħanben illi iwieġeb kull mistoqsija tal-Kumitat Libe, jiġi fil-kompetenza edha fidej Libe u għanna nikonsidrawa. L-aħħar, eh, data riċenti li ħarġet l-Intelligence Unit sabet li Malta hija wieħed minn 11 pajjiż li għandhom demokrazija sħiħa eh, u għalhekk ibbażat fuq il-fatti kollha li semmejt sissa, eh, fatti mhux stqarrijiet eh, bla evidenza jew propaganda, allura jiena nixtieq li nagħlqu din il-petizzjoni għaliex ħafna mill-mistoqsijiet li qajmu l-petizzjonanti diġà ġew indirizzati għal kumplament eh, tal-azzjonijiet eh, nista' ngħid li dawn diġà ġew indirizzati mill-libe jew mill-awtoritajiet Maltin. U allura nissuġġerixxi li din il-petizzjoni tingħaqax. So, Grazzi ħafna l-Onorevoli Dalli u kol ridet titkellem jekk joġbok issa. Intervent qasir ħafna minna ħatijaj, President, jiena nixtieq nibda billi ngħid illi eh, li nejdu li l-allegazzjonijiet kienu konfermati, nkunu qegħdin naġlu għax l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u dan il-parlament qed iħares eh, lejn il-kwistjoni b'mod rigoruż. Din biex xi ħaġa ta' Malta biss għaliex aħna kif diġant għal Eh, kien hemm assassinju ta' ġurnalisti ħor fi Slovakkja, jiġifieri eh, din il-kwistjoni hija ħafna iktar wiesa mill-kuntest Malti. Issa nixtieq insaqsi lil dan il-kumitat biex jala din il-petizzjoni partikolari mhux qed ngħidu nagħlqu l-każ, żgur li ma rridux nagħlqu l-klass, l-SND dejjem kien ċar eh, fuq dan anki għall-ewwel xsibtana l-petizzjoni mill-bidu imma nafu il għaddej xogħol fuq dan il-każ fil-Komitat Libe eh, fuq is-saltna tad dritt qed jindirizza s-sitwazzjoni f'Malta u anke fis-Slovakkja u żgur illi se jkun hemm missjoni illi se tindirizza id-dettalji ta' dan kollu u allura jiena nixtieq brispett insaqsik illi tikkonsidra s-suġġeriment tal- kollega tiegħi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jala din il-petizzjoni imma Insaqsu l grupp libe biex jizomna informaċ qed jiġri hemmhekk la darba eh, xogħol se jkun għaddej hemmhekk u jekk se nħallu l-petizzjoni miftuħa hawnhekk se nkunu qegħdin nirrepetu x-xogħol li jkun qed jisir. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi din set eh, ħsibt li kienet se tkun xi ħaġa Eh, faċli li nalqu, imma insomma ejja nipprovaw. Jekk ma jirnexxilniex eh, ma naħsibx li se jkollna bżonn input tal-Kummissjoni eh, din hija xi ħaġa politika ħafna bħalissa. U allura l-proposta tiegħi tkun li aħna żommu l-petizzjoni miftieħa miftuħa nadduha għal Kumitat Libe ittra bil-petizzjoni li tispjega kollox u ngħidulhom illi jekk ikollhom xi smih jew attivitajiet il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikun mistieden għal dawn u bekk inkunu nistgħu nikontribwixxu bl-input dirett taċ-ċittadini. U jiena xtaqt li nibatu ittra wkoll il-Vera Jorova illi ġiet eh, minn missjoni illi kellha f'Malta u eh, nħallu l-petizzjoni miftuħa għaliex il-Kamra żgur illi se taħdem fuq dan il-każ fil-ġranet li ġejjin. Jiena nirrealizza illi kien hemm eh, propożizzjoni bil-kontra biex jalaqa issa. Min jixtieq jimxi mar-rakkomandazzjoni tiegħi eh, ta' kif se nimxu, jiġifieri nżommuha miftuħa, tridu tindikaw dan b'mod ċar ħafna. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba' Mela, seba jixtiequ jagħmlu kif qed ngħid jiena u minnu favur eh, il-proposta ta' Sinjura Mizzi li nagħlqu l-petizzjoni. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Ħamsa. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Mela, kellna votizzjoni, għanna deċiżjoni biex nżommu għan biftuħa u nieħdu l-miżuri kollha li jiena semmejt qabel. Issa naħseb li nistaw eh, inħallu dan il-punt għallum lum u morru lura għal punt 15 li huma tliet petizzjonijiet fuq l-allegat ksur ta' drittijiet tal-konsumaturi fi proċedimenti ta' ordni taħlas fil-Bulgarija. U uh, anki tilwima mal-Bank Bulgaru. Għanna tlet petizjonanti maħna etnuhu gost nil-axom f'dan il-komitat tal-lum u nishtiq n-tijom il-kelma għal tlet minuti jew erba minuti kull wieħed għax isu l-istess suġġett se diskutu hawnhekk. Nibdew bis-sur Iljev. Is-Sinjura Desislava Filippova u is-Sinjura Gospodinova. Id-deċidu intom kif se taħdmu u eh, tmexxu l-kas tagħkom, il-petizzjoni tagħkom. Tlet minuti erba' kull wieħed. Уважаеми дами и господа, адресираме към вас един проблем, който доведе до социално убийство на мнозина... Лотва Тайба, Nixtieq eh, nirringrazzjakom talli studentuna hawnhekk biex nitkellmu fuq problema illi ħafna ċittadini Bulgari qed eh, ikollhom jaffaċċaw palista palissa relatata mal-banek fil-Bulgarija illi intaw lilhom infushom ċerta privileġġi f'dan il-qasam u ma jistgħu jiddeċiedu prattikament eh, immedjatament u b'effett immedjat illi jinfurzaw bisħieħ self fuq dar anzi li jresqu lill persuni li jkunu ħadu self fuq dar eh, il-qorti u l-partit interessati ma jkunux jistgħu eh, jgħidu tagħhom. Dan huwa bħal eh, proċess kontinu għaliex uh, mbagħad il-qorti tinforza din it-talba u dan eventwalment iwassal għal ksur ta' drittijiet tal-persuni konċernati illi sibu ruhom ikollhom eh, ikunu parti minn eh, kuntratt għal self fuq dar b'klawsoli inaċċettabbli. Dan qed wassal għal sitwazzjonijiet fejn persuni ikunu ħadu self fil-franki bil-monita partikolari bil-franki Zvizzeri per eżempju u eventualment il-konsumaturi ikollhom iħallsu wara periodu twil wara li l-proċedimenti kunu damu ġmielhom jispiċċaw jiksbu iva lura il-proprjetà imma minn dak iż-żmien law ikun sar irkant inforzat fuq il-proprjetà u bekk ħafna ċittadini qed isibu rwieħhom f'sitwazzjoni fejn eh, ma id-dar ma tibqax tagħhom għalhekk ikollhom eh, jitilqu minn pajjiżhom. Jiena avukata u jiena ist ħafna din il-problema għaliex anke ġejt affettwata minna personalment. l se tkun ċett importanti li wieħed ridiżon f'moħħu hawnhekk huwa illi l-istat qed jagħti awtorità sovrana lil banek f'dan il-qasam u għalhekk l-imħallef sempliċement jirreġistra rekwiżiti tal-banek u l-banek eventwalment Il-banek fil-fatt u anka il-kumpaniji assoċjati qed eh, jipprattikaw din il-prassi eh, fil-Bulgarija kollha kemmi. Huma qed ikollhom dan il-privileġġ esklusiv eh, tal-infurzar u eventwalment spiss dan iwassal għal mod mhux ġust ta' kif jaħdmu l-affarijiet. Insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-banek jistgħu jagħmlu dak kollu li jridu. Il-proċeduri ta' infurzar fil-Bulgarija qed iseħħu mingħajr l-ebda pre-kondizzjonijiet. Ħlif bl-unika rekwiżit illi id-dejn jiġi notifikat il-liġi qed tippermetti lil banek illi jibdew dawn il-proċessi ekstraġudizzjarji mingħajr ma jagħtu informazzjoni lil partit involuti fit-tilwim. Dan jista' jwassal għal sitwazzjonijiet fejn persuna partikolari ikolla Eh, taffaċċa persuna oħra mingħajr ma tkun ġiet notifikata fuq il-bażi tal-tilwim. Il-banek fil-Bulgarija għandhom monopolju fil-fatt huma jistgħu jiddeċidu x'ser ikun l-interess, ir-rata ta' interess b'mod mhux arbitrarju u ħadd ma jista' jiddeċid minn flokom u jwaqafhom li jagħmlu dan, hemm ukoll sitwazzjonijiet fejn l-istituzzjonijiet ta' kreditu jingħataw preċedenza qabel kulħadd. U għalhekk il-konsumatur ma jkollux rimedju effettiv kontra din is-sitwazzjoni kollha kemm hi, dan japplika wkoll għal sitwazzjonijiet transkonfinali fejn ikun hemm l-użu ta' pajjiżi oħrajn jew kollha l-intervent ta' intermedji illi qed jappoġġaw li dawn il panek u għalhekk dan l f f'mument ta' kriżi ekonomika qed ikompli eh, jisfrutta lil dawk li huma ekonomikament iżjed dajfa. Barra minn hekk il panek infushom mhux qed jieħdu l-ebda riskju. Grazzi ħafna. Eh, jiena besibni nibatilkom dan l-intervent bil-miktub ukoll. Issa ngħaddi l-kelma l sur Iljev. Председател на eżis membri tal-Parlament Ewropew, jiena rappreżentant ta' mm, grupp ta' ċittadini li bdew din inizjattiva fil-Bulgarija. Lantana huwa illi inħarsu id-drittijiet ta' ċittadini tal-konsumaturi speċifikament u tal-kredituri fil-Bulgarija. Din hija problema ta' skala mhux biss nazzjonali, iżda anka transkonfinali. Qed nitkellmu hawnhekk dwar konsumaturi Olandiżi u Ġermaniżi illi ukoll kienu is-suġġett ta' sentenzi illi nqataw u wkoll sabur bihom sottoposti għal il-kant infurzar kważi il-fuq minn 50% ta' ċittadini Bulgari li ġew affettwati minn dan il-proċess. Il-qorti mhux qed m'għandix kontroll ex officio hawnhekk għal talbiet ta' infurzar u lanqas ma għandha kontroll fuq eh, l-ammont ta' ħlas li jrid isir bin-nifs. Dan ukoll jiġi deċiż biss u esklusivament mill-bank. Id-direttiva ta' 39/13 eh, dwar il-termini ġusti li bijom jenata self mhux qed tiġi rispettata. Hemm il-fuq minn 500,000 każ ta' dan it-tip li nafu bih. Ħames skużawni, jikkorreġi ruħu l-interpretu. 500 każ ta' dan it-tip, 200 minnhom dawn il-każi għadhom mhumiex solvuti. U eh, fil-fatt eh, f'numru ta' każijiet kien hemm irkant infurzat. Il-banek jisom bħal grupp kriminali illi qed iwettqu dawn il-prassi mhux ġusti u arminek qed jiġu appoġġati mis-sistema tal-ġudikatura fil-Bulgarija. 600 każ attwalment quddiem il-qrati Bulgari u 200 minnhom huma każijiet privati. Hemm ukoll 200 200 bailiff differenti illi Mm, seta eh, dawn il-200 marixxal tal-rati li jaħdmu mal-rati illi mhumiex suġġetti għall-ebda reviżjoni ġudizzjarja. Dan ikompli ħassibna. Aħna kellna numru ta' laqat ma' diversi komitati tal-Parlament Bulgaru il-Ministru tagħna ġi mitlub biex jistudja din is-sitwazzjoni u ġie informat minn din is-sitwazzjoni wkoll u barra minn hekk hemm ukoll uffiċċju speċifiku li jġilet il-korruzzjoni fil-Bulgarja li wkoll ġie informat u qed iqis dawn il-każijiet. Fil-fatt hemm files sħiħ dwar eh, dawn il-każijiet li jista' jagħtina iżjed informazzjoni, iżjed sfond, para minn hekk hemm ukoll proċedura li tista' timbena timbeda kontra mm, li nbidiet fil-fatt kontra individwu speċifiku dan l-individwu ġi um, eh, it-tehditlu d-dar u fil-fatt minn dak il-waqt il-qoddim din il-persuna ma kellix post fejn tgħix. Għalhekk il-problema fil-Bulgarija hija waħda serja ħafna wara l-kriżi tal-2008, l-kriżi bankarja u finanzjarja tal-2008, il-rata ta' interess tal-banek olit b'mod sostanzjali fl-2016 mbagħad aħna ġbarna firem minn numru ta' firmatari għaliex permezz ta' din il-petizzjoni li aħna u permezza dawk il-firem li ġbarna fl-2016, aħna xtaqna illi um, issi referendum fil-Bulgarija biex imbidlu l-affarijiet. Fil-medja din il-kwistjoni semmat ħafna, pero il-protesti tagħna ma, ma waslu għal xejn. Il-banek ta' kuljum fil-Bulgarija jibdew proċeduri ta' ksur kontra iċ-ċittadini bulgari u, u ġeneralment huma jerpuhom dawn il-proċedimenti. Is-sistema il ġudizzjarja ma qed tagħmel xejn. Il-problema kull ma jmur qed tigrava u tassew nixtieq illi din il-petizzjoni tibqa miftuħa biex tkun tistgħu tanalizzawha fi żjed detal. Grazzi. Ir-rappreżentanza Bulgara anzi rappreżentanti tal-Presidenza Bulgara ġew mistidna iżda ma, ma ġewx. U għalhekk minflok ngħaddi l-kelma lill-aħħar petizzjonanta illi għadha ma tkellmitx. Zvetla Milanova, ngħadilek il-kelma. Mikrofonu għal-kellima. Nova, по нейната петиция, която всъщност представя. Jiena qed nirrappreżenta li Sinjura Violeta Gospodinova fil-verità hija l-petizzjonanta. Hawnhekk għal darb'oħra għandna kwistjoni illi mal-ewwel daqqatajn taħseb sitwazzjoni ta' darba. Iżda fil-verità mhuwiex każ li ġara darba biss. Is-Sinjura Gospidova ippreżentat id-dokumenti tagħha. Meta ppreżentat id-dokumenti tagħha lil bank biex tieħu self mill-bank, ir rata ta' interess kienet ta' fil-mija Iżda mbagħad din ir-rata ta' interess wara ċertu żmien tela sa 33%. U għalhekk kien impossibbli illi din tħallas lura s-self tagħha minħabba din is-sieda fl-interessi. Dan jurina illi l liġi Ewropea mhux qed tiġi applikata fil-Bulgarija il-kredituri ma kinux f'pożizzjoni illi ikunu parti attiva fil-proċedura legali. Dan ċarament huwa każ ta' abbuż tal klausola speċifika tal-interessi. Il-Sinjura Gospodinova ma kienieċ taf li eh, din il-klawsola kienet ġiet reveduta. Is-Sinjura Gospodinova għalhekk ma ġietx informata la skont il-liġi Bulgara u lanqas skont il-liġi Ewropea dwar x'kienet ser tkun il-proċedura ta' infurzar. Eventwalment, Attualment, anzi skużawni, il-petizzjonanta ma għandha l-ebda rimedju li tista' tieħu hija persuna li għandha tifla u um, ma tafx fejn sertejx barra minn hekk hija tilfet ukoll dik il-parti tal-self fuq id-dar illi kienet ħalset lura. Il-marixxall il-marexxa eh, li prezentala dokument li mija huwa kellu iżomm wara li nqatat is-sentenza. Din hija l-unika ħaġa li għandha s-Sinjora Gospodinova. Il-bank fil-fatt għamel tlet talbiet għal l-infurzar ta' dan is-self l-ewwel inbijat il-proprjetà u fil-fatt m'hemmx għalfejn nidħol fi żjed dettal fuq dan għaliex qed tifmu illi din hija prassi illi ma tagħmel xejn ħlif li tisraq liċ ċittadini Bulgari mill-proprjetà tagħhom. Sina President, nifhem, nifhem illi għaddejjin minn moment diffiċli kemm personalment kif ukoll anka b'mod eh, huwa uh, moment diffiċli għas-sistema wkoll. Però issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Sur Robert Matjak, rappreżentant tal-Kommissjoni sabiex jiġġornana fuq din il-sitwazzjoni. Grazzi, Sinjura President, grazzi u koll l-petizjonanti li huma prezenti hawnhekk. Aħna fil-Kummissjoni nafu f'din il-problema. Fil-fatt aħna stess irċivejna numru ta' almenti minn diversi individwi u anke minn membri tas soċjetà ċivili u assoċjazzjonijiet ta' soċjetà ċivili illi ġibtulna l-attenzjoni għal possibilità ta' konflitt ta' interess ta' dawk li huma regoli bulgari fuq hekk imsejħa ordnijiet ta' infurzar immedjat li jista' jkun li mhumiex kompatibbli ma' direttiva dwar il- uh, il-prassi eh, ġusta fil-kontratti, ġifiri direttiva 93/13. Din id-direttiva ma fiex però dispożizzjonijiet dwar ir-regoli ta' infurzar Però hemm il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi dwar l-effettività tal-protezzjoni għal pressi ġusta stabilixxiet ċerta prinċipji, inkluż il-prinċipju li rigwarda l-effettività illi jitlob illi ir-regoli nazzjonali ta' proċedura ma jagħmluhiex eċċessivament diffiċli għal konsumaturi li jkunu jistgħu jistrieħu fuq il-protezzjoni rigward termini kontrattwali mhux ġusti. Barra minn hekk, aħna bdejna dialogu strutturat ma' l-awtoritajiet Bulgari aħna saqsejnijom mistoqsijiet speċifiċi dwar ir-regoli fil-Pulkarija biex aħna nifmu kif qed jaħdmu l-affarijiet fil-Pulkarija u kellimnihom ukoll dwar anzi saqsejnihom li huma l-possibbiltajiet li għandhom il-konsumaturi biex jaġixxu f'każijiet ta' ordnijiet b'effett immedjat. L-awtoritajiet Bulgari weġbuna lura, batulna fil-fatt tweġiba dettaljata, dana kollu ma offrewx illi ibidlu ir-regoli attwalment eżistenti. U għalhekk aħna bħala servizzi tal-Kummissjoni irrifjutajna reċentement it-tweġiba Bulgara u issa ser nkunu qed nikkonsidraw li huma il-passi li jmissi li għandna nieħdu dwar din il-kwistjoni. Dik hija eh, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-diskussjoni sabiex intervjenu il-kollegi. Nibdew bis Marinov. I'm afraid you may wonder. Wis nibza illi intom qed tistaqsu lilkom infuskom kif jista' jkun il-qrati Bulgari huma daqshekk dajfa. Forsi qed tistaqsu kif wara da żmien kollu ta' abbuż minnaħa tal-banek ma sar xejn. Għandi biss tweġiba waħda għal dan kollu u inkun onest magħkom. Il-qrati Bulgari iva huma tassew dajfa. Aħna nibżaw illi huma jistaw jirġu affettwati b'mod politiku u għalhekk aħna flimkien mar rumanija għadna qed niġu monitorati. Mhux uh, eh, tabxejn illi meta ġejna aċċettati eh, biex nissieħbu mal-Unjoni Ewropea intqalilna illi għat li hemm bżonn ta' riforma fil-ġudikatura u fil-fatt ir-riforma ġudizzjarja għadha ma seħħitx fil-Bulgarija. pressi mhux ġusta illi qed issir proċeduri ġudizzjarji mhux ġusti u kulħadd fil-Bulgarija jaf dwar dan. Mhux tabxejn kien hemm fil-fatt protesti matwar il-Bulgarija kollha kemmi. Kulħadd jibża illi jispiċċa f'sitwazzjoni fil-Bulgarija fejn ikollu jidher qudiem il-qrati. Barra minn hekk. Ejja nerġgħu lura għal dik li l-bażi legali. Anke l-Kummissjoni stess, ma rridx inkun sarkastiku, però anke l-Kummissjoni għada qed tinvestiga s-sitwazzjoni Bulgara u biex nikkwota il-Kummissjoni Ewropea qalet illi r regoli bulgari ta' proċediment bħal donnom qed javvantaġġaw ċerta gruppi ta' kredituri biex jittieħdu passi maġla u l-istudju għadu qed jitkompla. Jiena nixtieq nuża staqt nuża l-istess format illi uża r il rappreżentant tal-Kummissjoni. Fil-fatt, il-situazzjoni kif taħdem fil-Bulgarija tiffaċilita illi il-banek jiksru dawn ir-regoli kif qed jagħmlu, għalhekk naħseb li huwa impossibbli illi illi eh, tavvantaġġa din is-sitwazzjoni, titkellem favur din is-sitwazzjoni. Għalhekk jiena mhux biss nitlob illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa, naħseb illi għandna nitolbu lil sezzjoni tal-Kummissjoni responsabbli mill-suq intern illi iqis situazzjoni għaliex sfortunatament fl-istat involut il-Bulgarija m'hemmx mod ta' kif wieħed jissalva gwardja lilu nfusu. Mhux ta' bxejn dawn il-petizzjonanti jinsabu fostna, mhux qed ngħid illi huma disprati għalix eh, mux għetnejt li huma disprati, pero kważi għaliex fil-fat l-avukata tagħhom provaw jagħmlu kollox, aħna fil-membri tal-Parlament Ewropew provajna nagħmlu il parti tagħna wkoll, iżda ftit li xejn jista' jsir kontra is-sistema ta' ġudikatura fil-Bulgarija ma ninsewx illi l-unika soluzzjoni tagħna għalhekk tibqa' jibqa dan il kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew mhijiex biċċa għodda b'saħħitha ħafna iżdejja l-unika waħda li għandna. Grazzi ħafna minnix jitkellem isjed Sunjura Kurnieva. Eżis kollegi. Din il-problema qed tiġi qed taffetwa lill ċittadini tal-Bulgarija il-mod kif tiġi trattata din is-sitwazzjoni ser taffettwa ħafna il-fiduċja li kollhom iċ-ċittadini fl-Ewropa għaliex huma ħafna il-Bulgari illi tilfu il-proprjetà tagħhom minħabba dawn il-proċeduri ta' konfiska immedjata jiġu sfrattati immedjatament wara illi siru jafu illi kienem zieda sproporzjonata fil-rata ta' interess tal-self fuq id-djar tagħhom. Barra minn hekk hemm problema oħra serja. Ġala darba jiġu sekwestrati da din il-proprjetà tiġi sekwestrata u eventwalment din il-proprjetà timbih lil partit terzi il-toll um, ta' dan il-bejħ suppost jingħata lil bejħ Iżda hemm ukoll aspett ieħor għaliex meta timbieħ il-proprjetà il bejjeħ jintalab somma oħra. U għalhekk xiġri biex eh, sit tal proprjetà jipprova jħallas lura jispiċċa jirrikorri għal ġenituri tiegħu, għal raba, eċetera. Jiġifieri il-problema hija waħda kbira ħafna. Minħabba dawn ir-riġunijiet kollha jiena nipproponi illi din il-petizzjoni mhux biss tibqa' miftuħa, iżda aħna nissuġġerix li nżuru il-Bulgarija għaliex huma ħafna l-organizzazzjonijiet li qed jintlaqtu minn din il-problema. Għana nitkellmu magħhom u għandna wkoll nistiednu rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea fostna u għandna ninvolvu wkoll il-membri tal-imko biex tal kumitat imko biex bekk u biex bekk naraw kif eh, suq eh, intern Bulgaru qed jiġi ġestit. Nifmu aħjar ukoll kemm huma kbar dawn il-problemi li qed ikollhom jaffaċċaw ċittadini Bulgari. Grazzi. Uh, I will now turn to the petitioners again and give you each. Uh, Grazzi, mela, ġandur fuq il-petizjonanti u natikom minuta jutnej kull wieħed, jekk għandkom xaġa xizidu. Jekk ġabkom, eh, sommu l-istess bħal qabel, Signora Filippova Filippova ħatibda. Xtaqt najt. illi Il-problema tal-protezzjoni tal-konsumaturi fil-Bulgarija hija għar għaliex hemm qafas legali m'hemmx qafas fil-każ ta' falliment ta' persuni fiżiċi. Aħna fil-fatt l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċittadini jibqgħu dejjem fid-dejn. Ġeneral, Bulgarija eh, postavila. ngħid illi il-Bank Societe Ġeneral fil-Bulgarija olla ir-rati ta' interess bil-kbir għal klijenti Bulgari ollihom ħafna iżjed milli jollew fi Franza ngħidu aħna u kif spjegajna hemm regol hemm differenza fir-regoli dwar il-rati ta' interess li jkunu fissati fil-bidu u rati ta' interess li mbagħad ikunu fissati wara li jkun ingħata self. U eh, dan qed joħloq problemi kbar u qed eh, jiddifikulta ħafna l-ħajja għall klijenti Bażikament li għamlu huwa illi il-self jispiċċaw jaddu għal sensiela ta' kumpaniji li jkunu marbutin mal-bank u mbagħad il-flus minn dan is-self eh, li jitpoġġa f'pakket differenti biex ngħidu hekk eventwalment ġorda waħda jiġi jispiċċa fil-bank. U naħseb li jeżistu provi biex nuru li dan li qed niddeskrivi fil-fatt iseħħ Aħna inqadda flimkien, organizzajna nfusna, ressaqna l-kas il-qorti, aħna tkellimna wkoll mal-membri parlamentari tagħna, qegħdin f'kuntatt magħhom, però xorta waħda l-affarijiet ma rnexxinniex nibdluhom. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma. Aħna ġejna hekk b'tama kbira. It-tama tagħna hija illi nieħdu xi ftit ta' appoġġ minn għandkom, minn il-membri tal-Parlament Ewropew, għaliex fil-Bulgarija istituzzjonijiet bħal din huma korrotti ma jaħdux ir-responsabilità li għandhom fuqhom bis-serjetà. U kemm il-darba disappuntawna, tlifna kull tama fihom, tlifna kull tama l-affarijiet għad jinbidlu. Għalhekk minn qalbi qed nitkarbilkom kemm fismi kif ukoll fisem il-nies li għandi ma' ġembi. Jien keġobkom indirizzaw daqsxejn din il-problema qed nitkarbilkom biex tikkuntattjaw lill-Kummissjoni Ewropea u titolbuhom janalizzaw daqsxejn il-mekkaniżmu ta' sorveljanza. E, jaraw li dan il-mekkaniżmu fil-fatt qed jaħdem. u mbagħad għandkom damlu kuntatt mal-sistema ta' ġustizzja fil-Bulgarija, l-Qorata tal-Bulgarija għandu jkun hemm monitoraġġ tal-affarijiet għandkom tiżguraw il-liġijiet liċijiet jinbidlu. Jekk ikun hemm bidla imbagħad nistgħu ngħidu li lħaqna xi tip ta' suċċess. Mingħajr l-appoġġ tagħkom maħna ħanamlu l-ebda bidla maħniex ħanirbħu l-każ fil-Bulgarija u l-ebda wieħed minn dawn in-nies mhux se jeħdu lura l-proprjetà tagħhom. Sinjuri, Il-Bulgari jafdaw il-sistema Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll għandhom fiduċja kbira fil-valuri Ewropej. Però din il-problema li qed insemmulkom fil-Bulgarija saret biż dejjem ikbar fuqna u qed wassal biex nitilfu il-fiduċja tagħna fil-Unjoni Ewropea, fis-sistema Ewropea. Qed inħossu li anke l-Unjoni Ewropea qiegħda tabbandunana li m'għandniex rimedju effettiv aħna bħala ċittadini, għalhekk irridu nużaw il-metodi demokratiċi kollha li għandna ġifieri nagħmlu petizzjonijiet niddiskutu mal-membri parlamentari, nieħdu inizjattivi ta' ċittadini. Dawk huma l-metodi li għandna dispożizzjoni tagħna. Però il-partiti politiċi fil-Bulgarija onestament ma tantx appoġġawna. U dawk li qegħdin fil-gvern fil-Bulgarija jidher u ovvju illi ma jridux jibdlu l-liġijiet. Għalhekk nitlobkom minn qalbi sinjuri biex tagħmlu xi ħaġa lina, aħna qegħdin f'sitwazzjoni simili għal rivoluzzjoni fil-Bulgarija u hemm bżonn verament bidla. Aħna in tal-Bulgarija aħna ċittadini Ewropej xek. Aħna irridu li leġislatur jaqbesu kol għal ċittadini Ewropej u għalhekk għal ċittadini tal-Bulgarija. Aħna rridu illi il-konsumaturi tal-Bulgarija ikunu mħarsa bl-istess mod kif ikunu mħarsa il-konsumaturi Ewropej. Eżis MPs jina Sinjor Nikolova jina President tal-Moviment Nazzjonali ta' ċittadini Bulgari u nixtieq nitlobkom biex iżommu din il-petizzjoni miftuħa. Nixtieq minn qalbi nitlobkom tappoġġawna għaliex għandna eh, sebajn esperti li qegħdin jaħdmu b'mod permanenti mal-Parlament Ewropew u eh, Issa użajna kważi r rizorsi l-possibiltajiet kollha li kellna u għalhekk nitlobkom iżommu din il-petizzjoni miftuħa biex tiżguraw illi il-qafas legali fil-Bulgarija jista' jinbidel. Il-sistema legali fil-Bulgarija bħalissa skur illi miex konformi ma l-standards Ewropej u għalek aħna maħniex ugwali bħal ċittadini Ewropej oħrajn, il-kreditur m'għandux dritt jitla l-qorti, m'għandux dritt jingħata e, e, e, l possibilità illi jagħti prova tal-fatt li huwa mhuwiex responsabbli. Kien hemm anke nies li ppruvaw inħaw ħajjithom bidejhom minħabba f'din is-sitwazzjoni u għalhekk Nitlobkom iżommu l-petizzjoni miftuħa għaliex inkella l-awtoritajiet eh, se jibqgħu jagħmlu dak li diġà għamlu l-impatt fuq iċ-ċittadini ħajkun ikra ħafna. Grazzi ħafna. Mela kif tafu, il-Komissjoni ma tistax tieħu pożizzjoni definittiva li bħalissa għaddej id-dialogu strutturat. Però se naraw illi eh, jiena tawna rapporti bil-miktub. Naprezzaw eh, Napprezzaw jekk tadunna informazzjoni bil-miktub dan qed ngħidu l-Kummissjoni. Irridu nanalizzaw is-sitwazzjoni attwali u kemm il-sistema tal-Bulgarija hija kompatibbli mal-liġi tal-konsumaturi Ewropej. U għalhekk aħna diġa ikkuntatjajna lill kumitat imko u tlabnijom opinjoni. Huma għadhom ma tawniex opinjoni sissa, però permezz tas segretarjat ħannerġaw nerġgħu nitolbuhom jagħtu daqatajn lil din il-petizzjoni. U għalhekk kif qed ngħidilkom, eh, l-affarijiet qed jiċċaqalqu għaliex hemm element dwar il-kompetizzjoni li żgur li rridu eh, nanalizzaw ħsew. Jiġifieri hemm dialogu strutturat għaddej, l-investigazzjoni għaddejja, fl-aħħar nett tal-proċedura nittama illi l-Kummissjoni Ewropea tajdinna li ser tanalizza bir-reqqa is-sentenza tal-qorti. Anka fid-dawl ta' artiklu 47 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Lilkom issa li l-petizzjonanti kollha nixtieq li twaslu messaġġ fismi u fisam il-Kumitat Dak li intom deskrivejtu iħassibna ħafna u il-konsumaturi tal-Bulgarija għandhom u jmissom jibqaw jafdaw is-sistema tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Jmissom jibqaw jafdaw ukoll dan il-Komitat u l-valuri Ewropej li aħna qegħdin nagħmlu l-almutana biex nipproteġu. Ħanamlu hekk mela. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu minn daqstant il-bot. Ippruvaw eh, ħudu gost hawnhekk fi Brussell u il vjaċċi tajjeb lura d-dar. Grazzi ħafna. Issa, kollegi, namlu hekk eh, mela kif ser ngħid issa inżommu l-petizzjoni miftuħa nitolbu informazzjoni u kooperazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni u nibatu ittra wkoll lill-awtoritajiet tal-Bulgarija biex nitolbuhom jinvestigaw eh, anka mal-imko. Mal Naħseb li din dan huwa każ urġenti u għandna nerġgħu eh, nitkellmu dwaru. Nagħmlu hekk? Tajjeb. Grazzi. Mela, punt numru 16 tal-agenda diġa minni, għan għaddu għal-punt numru 17, il-petizzjoni 1119 fuq eh, allegata diskriminazzjoni mill-leġislazzjoni li toffri appoċ l-istudenti fir renju Unit. Il-rappresentant tal-Komissjoni jgħat maħna. U liħor mux ġej, danaj mux ġej għallum, jew insomma forsi għadda fit-triq. Il-petizjonant mhuwiex hawnhekk. Allura, se nagħti l-kelma l-sur Mark minnu fiħ. Grazzi ħafna, President, ħanibda billi. Diddeskrivilkom daqsxejn eh, fil-qosor id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej skont id-direttiva tar-residenti. Jiġifieri id-direttiva 38 tal-2004. Artiklu 24 tad-direttiva jgħid illi ċittadini Ewropej kollha illi qegħdin eh, residenti f'territorju tal-Istati Membri għandhom ikollhom l-istess trattament bħal ċittadini ta' dak l-Istat Membru skont l-ambitu ta' trattat. Il-benefiċċju ta' dawn id-drittijiet għandhom ikunu estiżi wkoll il-membri tal-familja illi mhumiex ċittadini tal-Istat Membru li għandhom dritt għal residenza u residenza permanenti. Kif qalet kemm il-darba l-qorti, il-miżati biex ikun hemm aċċess għall-edukazzjoni u anke assistenza biex wieħed ikopri dawn il-miżati jaqgħu taħt il-liġi Ewropea. Bħala deroga minn dan il-paragrafu l-Istati membri, qabel ma tinkiseb ir-residenza permanenti, l-Istati membri m'għandhom eh, m'għandhom l-ebda obbligu li jagħtu self lill-istudenti Eh, jew inkel għanzi il-membri tal-familja ta' dawk l-istudenti, għalhekk il-membri tal-familja ma jistgħux jiksbu regola, eh, jiksbu deroga mir-regolament. Il-petizjonant qiegħda propju f'din is-sitwazzjoni, peress il-petizjonant għandu ehm, status ta' residenza permanenti skont artiklu 24 wieħed il-benefiċċju ta' trattament ugwali u estisu ukoll lill-partner eh, tiegħu. Issa, skont il-regolamenti tal-2011 dwar l-appoġġ lill-istudenti li applikaw fl-Ingilterra biss, il-ħaddiema huma eliġibbli għall appoġġ għall-istudenti dejjem jekk huma kienu residenti eh, f'territorju tal-Unjoni Ewropea għal perjodu ta' tliet snin illi jibda mill eh, tliet snin minn qabel id-data tal-kors akademiku ta' meta jibda l-kors akademiku. Il-Kummissjoni jidrilha li biex wieħed ikun eligibli għal appoġġi l-istudenti trid tkun suġġett għal kondizjonijiet tar-residenti li huma imposti wkoll fuq il-ħaddiema Ewropej. Issa, fil-fema tal-Kummissjoni għalkemm ġeneralment dawn ir-regoli jkunu favur l-istat membru li qed jospita l-istudent irridu nikkonsidraw li iż-żona ġeografika li tiġi konsidrata l-iskop ta' residenza hija iż-żona ekonomika Ewropea. U għalhekk titpoġġi l-ċittadini kollha fuq l-istess livell bħal ċittadini Ingliżi. Rekwiżit ta' residenza matul tliet snin japplika għal persuni kollha li lin minn nazzjonalità tagħhom Iġifiri applika anka l ċittadini Ingliżi u dan fil-prattika jista' jkollu impatt iżjed qawwi fuq il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-familji tagħhom. Però din il-kondizzjoni tista' tkun ġustifikabbli fid-dawl tal-każistika li għandna. Il-Kummissjoni se tressaq tweġiba bil-miktub, tweġiba sħiħa dwar din il-petizzjoni mill-iżjed fis possibbli u hemmhekk nispjegaw iżjed fid-dettall l-analiżi tagħna. Grazzi ħafna. Issa Nista' nagħti l-kelma lill-kollegi biex intervjenu. Jude. Grazzi ħafna, grazzi anka lill-Kummissjoni. Dannu l-petizzjonant bażikament talab il-Kommissjoni fuq il-fema tal-Kommissjoni fuq il-liġi li hemm fir-Renju Unit. Il-Kommissjoni tat l-analiżi tagħha l-ispjegazzjoni tagħha għalhekk il-petizzjoni tista' tingħalaq ma naħsibx li hemm bżonn azzjoni ulterjuri għaliex ma hemmx diskriminazzjoni. Tajjeb ħafna, grazzi naħseb il-proposta waħda tajba jiena wkoll nemmen illi dak li għandna nagħmlu huwa li għandna nistennew għal tweġiba bil-miktub. U għanna u konna din il-petizjoni l-steering group tal-Brexit, kemm ikun jafu jaraw daqxejn id-dispozizjonijiet u jaraw Eh, xinja situazzjoni anka fid-dawl tal-Brexit. Mbagħad nagħlqu l-petizzjoni. istennew il-Kummissjoni, mbagħad naddu kollox lill-Steering Group dwar il-Brexit u wara nagħlqu l-petizzjoni. Peter, Iva, inti għamilt taqsira perfetta. Fid-dokumenti tiegħi hawn miktubi li l-petizzjoni intbatet lill kumitat Kalt. Forsi nistgħu għom jibatuna daqsxejn tweġiba. U miktub li l-petizzjoni jintbatet ukoll għall informazzjoni li l-Kumitat Kalt imma għadna ma rċivejniex risposta. Forsi dik hemm miżura oħra nistgħu nieħdu. Iva, le Peter, aħna tlabna l-Komitat Kult għall-informazzjoni tagħhom biss ma tlabnihom jagħmlu xejn. Issa, Kult jaf u aħna se ninformaw ukoll lill steering Group dwar Brexit. U wara nagħlqu l-petizzjoni tajjeb, grazzi ħafna, ħarsu daqsxejn lejn il-ħin sejrin tajjeb ħafna l-lum. Fil-fatt, nistaw nifqu. Nistaw nifqu il-parti ta' dal-ħodu tal-laqa u nerġaw nintaqaw fis u nofs. Nintaqaw fis u nofs. Ħajkolkom ħafna ħin li kell illum biex eh, u tistaw anka titbis mux ftit iżjed mis-solt.